għax is-sur Olli Ren ta riżenja tiegħu forsi nixtieq infakarkom illi l-iskadenza biex u l-kandidaturi tiskadi nhar it-tlieta fis-sitta ta' filgħaxija. Kull kandidatura trid tkun imresqa għall-attenzjoni tad Direttur Ġenerali tal-Presidenza fil-Uffiċċju R00101 bini huwa espass pajsaġer de la Presidence fil-bini ta' Louise Weiss. U l-emżon eh, il-aċċettazzjoni tal-kandidat eh,